snin. Il-politikanti u ċittadini u il-bnedmin għandhom eh, il rwol li jiprevjenu li dawn it-tip ta' kriminalitajiet isiru ġewwa l-Iran. Grazzi. Grazzi, sanadu għas-Sur Portax, ir-rapport ta' Sur Portax fuq il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew għall-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni. Rapporter għandu erba' minuti. Grazzi. Grazzi, President. Il-rapport li nixtieq nippreżentalkom huwa riżultat ta' kompromess bejn bosta gruppi differenti li għandhom opinjoni differenti fuq il-politika tal- tal-impjiegi u jina nishtiq nirrikonoxxi l-fatt li kien hemm ħafna flessibilità minnaħa tal-shadow reporters fil-Kumitat tal-Impjiegi u tal-Affarijiet Soċjali. Għalla santi nixtran il kompromess. Aħna bdejna bazi ta' zewċ osservazzjonijiet għaw l-enin. L-ewel l-effetti soċjali tal-krizi prezenti ser jibqaw jinħassu anke jekk l-kupru ekonomiku issir u kupru ta' veru. Allura dawn il-miżuri biex nappoġġaw lil dawn il-persuni miex ħaġa tal-passat anzi ser tkollha tibqa' parti mill-aġenda tagħna għall-futur. Irridu naraw eżattament jekk irridux nestendu il-Fond Ewropew għall aġġustament tal-Globalizzazzjoni, l-unika strument li għandna fl-Ewropa biex niġġieldu eh, l-effett eh, ta' din il-kriżi huwa fil-fatt dan l-istrument. Għal daqstant risposta hija din iva rridu nestendu il-Fond Ewropew għal aġġustament, irridu li nies jerġgħu jiġu mħarġa mill-ġdid u jerġgħu jidħlu eh, fis-suq tax-xogħol u iva rridu nestendu għal 2020 għaliex dan ser jagħti opportunità tajba. Aħna dan nafuh lil dawn iċ-ċittadini tagħna situazzjoni l-oħra hija din li GF, il-Fond Ewropew tal-Ġustament, beda jaħdem b'ħafna nuqqasijiet iżda tibdiliet fir-regoli tiegħu tawlok għal żieda fatt għal att ta' kwistjonijiet, għal att ta' kandidaturi, għal Fond Ewropew tal-Aġġustament. bejn żmien fejn kien hemm eh, ħafna nies li kienu qegħdin jitilfu xogħolhom kien hemm dewmien twil ħafna ta' madwar 18 xahar jew ġili iktar, però aħna rridu naġixxu malajr iktar, rridu naġixxu fuq rata iktar maġla. Għaliex inkella dawn il-persuni mhux qed jieħdu l-ebda benefiċċju ta' dawn il-miżuri ta' dan il-fondi. Irridu wkoll nagħtu inċentiv biex dawn in-nies ikunu jistgħu japplikaw għal fond għal f'żoni fejn l-iktar li huma huma meħtieġa mod partikolari fejn l-autoritajiet ma, jkun, ma jkunux jistaw jipprezentaw dawn it-talbiet qabel ma jiġu prezentati ġewwa Brussell. Allura r rapport jipproponi qatt ta' miżuri fuq medda qasira ta' żmien biex inkunu nistgħu innaqsu dan id-dewmien fil-mija u wkoll jipproponi li l-fond isir wieħed permanenti sa mill-2013. President, kollegi, uħut mill-pajjiżi li iktar benefikaw minn dan il-font qegħdin jirreżistu u qegħdin jiġġieldu kontra s-simplifikazzjoni. Huma qegħdin jibżaw li mhux ser ikun ser jingħataw iktar flus. Allura dan huwa riskju. Hemm riskju ta' eh, tkabbir medjokri. U dan se jiddependi fuq l-impatt ta' miżuri ta' austerita fuq il- rilanċ tal-ekonomiji tagħna. Inkella irridu naraw ukoll eh, l-attitudni tal-Ewropa fid-dawl ta' dawn eh, ta' dan il-qat kollettiv li kellna. Aħna irridu li l-vitmi eh, jiena taw benefiċċji permezz tal-politiċi ta' tagħna. dan kollu jiddependi fuq il-mod ta' kif aħna inqisu l-ċittadini tagħna u l-mod ta' kif inqisu l-Ewropa. Jiena favur ta' approċċ iktar soċjali. Għanna ħafna individu li jidġtu jitkellmu ta' sketch li għaj, il-fata għaw iktar nisma li għanna ħina allokat nibdew bis-snir Baċesku. Għax dori sa' fa' kuteva preċizor ku privire la' finanzarja xi fun. Grazie ħafna, Signora President. Staqt naddi zewġ punti dwar il-ħidma tal-Fond Global tal-Ġustament ta' Globalizzazzjoni. Rumanija hija vulnerabbli għall-effetti tal-globalizzazzjoni. Però għadha m'għamliex biżejt użu tal-fond, waħda mir-raġunijiet hi li hemm eligibilità restrittiva għal dik nixtaqsam il-kriterji. L-IGF se tkun strument utli ġara darba kon flessibli u xtaqt nġbet l-attenzjoni għal fatt illi l-autoritiet rumeni kompetenti għadhom ma adottawx il-qafas leġislattiv li kunem bżon sabiex nisiltu benefiċi mill-IGF. Fl-aħħar sentejn kellna żieda sinifikattiva fil-qad f'pajjiżi u kellna wkoll numru ta' miżuri ta' ristrutturazzjoni li kienu ola ħafna mill-standards Ewropej. Signora Staller. Grazie ħafna, Signor President, u grazie tal-opportunità sabiex nagħmel kontribuzzjoni hawnhekk malaj malaj. Naħseb li l-IGF u importanti ħafna u għandu jiġi appoġġat u protett għal dawk il-persuni li spiċċaw eh, jihdu sensja u ma jkunx tor tagħhom dawn nappoġġawhom. Na kontattjani kostitwen dal ħar li kien interessat ħafna f'dan il-fond. Imma huwa kol riflessjoni ta' Gvern ġdid ukoll fir-Renju Unit. Il-Koalizzjoni Liberali Konservattiva qed titlob li dan il-fond jintem dan l-appoġġ mhux għaqli fuq font illi jgħin persuni ħaddiema hija xi ħaġa illi nittama li jirrivedu. Hemm bżonn nipproteġu u nappoġġaw ukoll nagħmlu ġustamenti fejn jkun hemm bżonn. Dan huwa importanti ħafna. Jiena nappoġġa dan il-font u nixtieq nara illi nipproteġu u nappoġġaw ukoll idu niżguraw illi jiġi użat bl-aktar mod ġus. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna. L-ewwel nett Grazzi li supporta sal xogħlu jiena kont involut fil-kostituenza tiegħi f'żew ċoqsma fejn il-IGF ġi applikat. U dan huwa żvilupp pożittiv ukoll. Il-Kommissjoni kol kordjalment u kol tkellmet mal-kostituenti tiegħi u kostituenti diskrivew dawn pala rigal mill-Unjoni Ewropea. U dan din l-idea mal-applikazzjoni id-zappuntaċi uħu ta' dak nxaqsam l-aspettattivi l-ewel net Dan huwa minħabba l-State Agencies waħda minnhom magħrufa ħafna mill-Kummissjoni Ewropea fors illi kienet qudiem il-Kommissjoni fuq użu ħażin tal-fond qabel. Umbat ukoll qed inkunu mhux qed ikunu flessibbli biżejjed speċjalment ma' persuni li jwaqfu negozju anka għandek x'taqsam meta nagħtu l-fond. Nibdew meta ta' applikazzjoni jew U ponti pal dawn għam indirizzaw, nindirizzaw, nitamaw illi li se hemm aktar flessibilita f'dan il-kontest. Grazie ħafna. L-Sur Darn. Merci, chers collègues. Les débats en commission de l'emploi et des budgets ont permis de parvenir. Grazie, collega. Il au fil-Komitat tal-Impiegi fisser illi dan huwa rapport eh, valido' ħafna fuq il-ġejni tal-GF u anka partiċipazzjoni mill-imsiba soċjali sabiex naqdu dossiers fuq azzjoni tal-SMEs. Jiena naħseb illi font indipendenti b-appropriations u kreditu hija possibilità li għana nistudja bis-serjetà. Uħut ma jaqblux ma dan u kol talbu li kunem eh, vot maqsum dwar dan. U din hija xi ħaġa ċaħdet eh, punt importanti propju, ċaħdet il-rapport minn punt importanti, xtaqt nfakkar kollegi illi mannix eh, ninjoraw kol rotta u kol grazzi l-Sinjura Figueredo. Grazzi, Sinjura President. Hemm tliet punti oħra li xtaqt nitkellem dwarhom fuq dil-kwistjoni. L-ewwel nett miżuri ta' prevenzjoni li għandhom jiġu implementati sabiex ma jkunx hemm outsourcing min-naħa ta' multinazzjonali wkoll sabiex naqsu l-qatt l-implementazzjoni wkoll ta' dan il-fond. Implementazzjoni m'għandha qatt tintuża bħala mod kif nattu jew nifaċilitaw sensi fuq skala kbira illi eh, jirriżultaw minn eh, kumpaniji li jitilqu propju mill-territorju Ewropew. Il-figura ta' 65% nanżidu għal 80% huwa faċli għall-istati membri Mhuwiex faċli għal pajjiżi li għandhom diffikultà finanzjarji U dawn għandhom igawdu mill-IGF għalix fil-passat dan mux dejjem kien il-każ grazzi. Il-Komissarju s se joġbu fissam il-Komissjoni. Madame la Présidente, Monsieur Mesdames députés, pour commencer, je tiens tout d'abord à féliciter Grazie ħafna, Signora President. Staqt nibda billi nirringrazzja l-rapporter, il surportax Għal xogħol eċċellenti tiegħu sabiex għadalkum dal-rapport eh, kompless. U anka l-mod eċċellenti kif ikkopera mal-membri eh, ta' komitati oħrajn. Dan għandu xaqsam u kol ma' xol li għaddeja l komissjoni palissa. Pero għem zewċ eh, timeframes li għandu analizzaw l net li GF għandu jiprovdi appoċ għal ħaddiema li huma affettwati mill-kriżi ekonomika. U għandu jipprovdi appoġġ ta' 65% u dan jiskadi fl-aħħar tal-2011 u għandu nikkonsidraw jekk u se nestendu dan jew u se nkomplu natmu fuq rata ta' 50%. Id-data li jmiss minn tal-2013 u sa dak iż-żmien Dawn ir-regolamenti kollha irdu jiġu riveduti. Rridu naraw jekk il-fondi u x'sen zidu mal qafas eh, multjanwal li nmiss. Nieħu gost li s-surporta sappoġġa ir-raġuni tal-fejn loqna l-fond u għalhekk saħa li hemm bżonn inżommu l-istrument. Fil-fatt li konna strument permanenti hija waħda mill-alternattivi eżaminati u bla dubju il-Kommissjoni tista eh, tappoġġa dan. Madana kollu rridu naraw illi l-iskadenza ta' 30 ta' ġunju 2011 tintlaħaq għal proposta ħarija. Wara li jiġi dottat il-regolament modifikat, din l-informazzjoni tkun eh, disponibbli f'Novembru tal-2011 fil-fatt. Rridu nħarsu lejn ir-rata ta' suċċess tal-fond ikun hemm bżonn analiżi komparattiva tal-effetti l-involviment tal-imsieħba soċjali u l-impatt tal-użu tal-fond fuq il benefiċjarji Fil-fatt, implementazzjoni sissa kienet kemm xejn modesta. Kontribuzzjoni finanzjarja kienet approvata biss f'27 każ u disa stati membri biss sissa kellu implikazzjonijiet fil-fatt kena 18 miljon użati mill-ammont eh, kollu disponibli ġifiri 15 biljuni. Et nħarsu kol refuzzjoni ta' 40% tal-somma ġenerali. Dawn il-figuri konċerna biss applikazzjonijiet approvati taħt ir-regolamenti oriġinali u t-tibdil fil-regolament wassal għal zida konsiderevoli fil-target use ta' dawn il-flus. Titjib li għandu xjaqsam mal-ħeffa tal-proċess bejn id-data ta' meta persuna tinata sensja u l-użu tal-flus kienu pont li propju ġim semmi. U kol, rapporter sejja l-impen u għalam il-partit kollha volut l-autoritet budgetari, il-kommissjoni, il-parlament u kol, kooperazzjoni bejnietna u anka il-parlament, partikolarment għal dak l-għandu xjaqsam il-timetable, il emżon nħaffu il-proċess u stati membri għandhom Ires u talbid ġala darba ikonem sensi fuq skala kbira ġal darba jitħabru dawn is-sensi. Għandu jkunem periodu ta' tlieta għal erba' xhur sabiex stat membru iwetta il-valutazzjoni tiegħu. Irridu naraw kif l-affarijiet jimxu fid-dawl ukoll tal-qafas finanzjarju multianwali. Li ġiev bla dubju għandu jiġi eżaminat f'kuntest ġenerali ta' diskussjonijiet u negozjati dwar il-qafas multi u hemm numru ta' possibilitajiet illi eh, huma uh, validi f'dan il-każ. Madana kollu naħseb li dan il-rapport huwa kontribut utli għal eh, regolamentazzjoni ġdida. Aħna pjanajna laqat mill istati membri kif ukoll partiċipanti oħrajn partit interessati oħrajn u jiena ninsab perswas illi ħankunu nistaw niksbu lan illi ntejbu l-effettività ta' dan il-fond fil-ġejjieni bħala espressjoni konkreta ta' solidarjetà ma' dawk qiegħda. Grazzi ħafna nagħlqu hawnhekk id-dibattitu. Għada nivotaw dwar dan fin-nofsija. Issa nanna il-rapport leħner l-interkonnessjoni tal ġisti kommerċali Is-sur l erba' minuti.